Mela, il-votazzjoni fuq dan ir-rapport ser sirada fi 11 nosur se ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda għanna rapport tal-Onorevoli Vlasak il-politika reġjonali bħala parti miskemi skemi ta' għajnuna mill-Istat. Mela nagħti il-kelma mill-ewwel rapportier kjoġbok. Grazzi ta' sur President, Kummissarju, Zis kollegi. Mela malar malar minħabba li aħna mafussin bil-ħin. Aħna konna stajna nħejju dan ir-rapport, stajna nħejjuh malajr u dan ir-rapport juri l-importanza ta' dan is-suġġett. Anki jekk is-suġġett huwa ferm importanti, il-Parlament jista' jiġi biss ikkonsultat memx post għal eh, proċedura leġislativa ordinarja u lekk permetti li nerġa' nirrepeti li dan huwa eżempju ta' zbilanċ fit teħid ta' deċiżjonijiet Ewropew li għandu jiġi ikkoreġut anki fil-liġi primarja. Aħna fil-fatt kellna dibattitu mal-Kummissarju Almunja fuq dan is-suġġett u għandhom jiġu introdotti bosta bidliet fil-regoli tajnuna reġjonali minnaħat tal-Kommissjoni anki meta naraw mbagħad il-proposta oriġinali u dawn iwieġbu ukoll għar-rapport tagħna u anki għal prassi feħdan l-Unjoni Ewropea jien għandi wkoll insemmi il-bidla minn 45% għal 42% għal leġibilità ta' kumpaniji kbar għal reġjuni li jisabu ħdej il-baħar. Jien għandi nsemmi wkoll il-possibilità li wieħed juża il-kapital ta' riskju fl-għajnuna tal-istat. Investimenti ġodda li saru kol minn intraprizi gbar f'reġjuni ħdej il-bahar issa jistaw jiġu appoġġati u dawn huma passi li kollha sirin fid direzzjoni tajba. Madana kollu aħna ma naqblux mal-benefiċċju ta' investiment li jsiru minn intraprizi kbar, il-prassi preżenti hija wis komplessa u għalhekk tista' tnaqqas il-motivazzjoni ta' negozji kbar. Jekk aħna nżommu dawn il-bidli din ser tkun xaġa stramba ħafna li il-regoli oriġinali kellhom l-intenzjoni u kienu qed jimmiraw biss il-kumpaniji żgħar, però jekk negozji aktar kbar ser japplikaw ukoll għal għajnuna reġjonali, Dan ma jfissirx li n-negozji l-kbar iridu jelbu aktar ostakli. Allura, jekk il-Kommissjoni ċediet minn dawn ir-regoli sodi għall smis forsi f'dak il-każ aħna għandna nagħmlu xi ħaġa wkoll għall-kumpaniji l-kbar. M'għandniex napplikaw din il- dawn il-livelli differenti Ippermetti li nitkellem u kol fuq punt li saħaq fuq il-Komissarju Almunja li nsabuħu kol fir rapport tagħna. Il-Komissarju Almunja jemmen li l-politika ta' koezjoni u lajnuna reġjonali u l-politika marbuta maħħa mandiġ bil-fors tkun komplementari. Jien tal-fema li din hija problema. U l-problema hi li aħna nużaw data differenti nużaw regoli differenti għal politika differenti Ewropea. U anka l-burokrazija li tintuża differenti f'politika fuq osma ta' politika differenti. Aħna ma tantx għandna uniformità f'dawk li huma skadenzi u anki fl-irkupru ta' jnuna tal-istat anke meta niġu għal relokazzjoni ta' negozji. Jiena naf li l-Kummissjoni hawnhekk kienet segwi d-dibattitu fuq la bosta linji gwida ġodda madana kollu xorta waħda tfadal ċertu eh, suġġetti li ridu jiġu ikunu kompleti u jiena nemmen li aħna għandna nkunu aktar prattiċi hawnhekk u nittama li l kommissjoni ser tagħmel l-istess. Grazzi, rapporter. Issa ser nagħti għal proċedura taħt il-kedġ tiegħi, mela ser nagħti l-kelma lill-Onorevoli Sanchez Schmidt. Grazzi, Sur President, Sur Commissario, kollegi, għattini darba din is-sena qed nitkellmu dwar ir-riforma tal-lajnuna statali reġjonali li l-kol tħassib naħna nafu li l-flus tal-kontribwenti tat-taxxa m'għandix eh, servi biex wieħed eh, jagħti il ħajja l-kumpani li qegħdin eh, qed imutu kważi Iva aħna nafu li regoli stretti li jkunu applikati biex ma jkunx hemm kompetizzjoni zlejali aħna kontra l-użu ta' flus pubbliċi biex nifavorizzaw id-delokalizzazzjoni. Għaliex il-Kommissjoni edha tneħi minn naħa biex tagħti minn oħra, għaliex edha tnaqqas il-possibilità li tagħti eh, għajnuna pubblika għalfej qegħdin tagħmel din distinzjoni bejn kumpaniji żgħar u kbar f'ċerti reġuni l-importanti mhux id-daqs tal-kumpanija imma rilevanza tagħha eh, fl-ekonomija ta' territorju partikolari. Nisħaq fuq l ħtieġa li jkun hemm trattament partikolari għal żoni fuq il-frontieri. Grazzi. Kliba. Jien si ġelela osebno zahvaliti poročevalcu kolegu. Jien hawnhekk nixtieq ningrazzja b'mod personali l-rapporter l-Onorevoli Vlasak Jiena kontu kol shadow rapporter u f'dan l-aħħar ġimgħa u ħaħsib li il-Parlament iwieġeb mod effiċenti għax-xogħol tal-Kummissjoni fil-qasam ta' l-għajnuna tal-għajnuna reġjonali mill-istat, dan huwa qasam ferm importanti, l-iżvilupp reġjonali u l-Kumitat tal-iżvilupp reġjonali dejjem saħaq fuq il-ħtieġa għall trasparenza u anki għal rabta ċara bejn it-tmim politiċi u il-politika l-oħra tal-Unjoni Ewropea b'mod partikolari politika ta' koeżjoni u politika reġjonali. Il-Kummissarju Almunja semma dan il-punt partikolari, pero dan huwa ferm importanti meta nqisu wkoll il-bitliet li qed isiru fl eh, mill-istat għal l reġjonali mill-istat allura dan japplika wkoll mill-istat u għal reġjuni ġbir dan huwa r-rwol tal-istituzzjoni Ewropej sabiex juru regoli dawn regoli ċari. L-Onorevoli Banki, mikrofonu jek Aziz kollegi, sur president, jena naqbel ma' rapporter, forsi dan mhux l-aħjar stadju biex aħna nindirizzaw eh, appoġġ mill-istat. U anki biex innaqsu appoġġ reġjonali, da forsi mhux l-aħjar żmien li nagħmlu hekk. Għalhekk dak li rridu nagħmlu u li rridu nappoġġaw l-aktar reġjuni vulnerabli biex jirkupraw, pero dawn ir-reġjuni li irċebbew appoċ sissa u anki skont regoli sissa mux ħajkunu jistaw jirċivu aktar appoċ mill-istat. Hawnhekk aħna rridu ndaħlu sistema ġdida li tieħu konsiderazzjoni l-ewwel qabel kollox it-twaqif ta' dak li hu neċessarji sabiex l-Ewropa tikber u tiżviluppa. L-Onorevoli Ferreira, kjoġbo, grazzi ta' sur President, il-regoli tal-Unjoni Ewropea fuq l-ajnuna tal-Istat. Uma wet mill-mezzi użati biex jipravjenu biex il-gvern eh, jintervjeni fl-ekonomija unek jisna għat nattakkaw demokrazija u natu loka dittatorijat. U għonek għet impoġġu interess eh, privat qabel il-bżonijiet pubbliċi. Jew il-ġid pubbliku. Meta naraw li reġuni tina jingħataw għajnuna pubblika f'dak il-kas il- eh, il-negozjers u f'dawn it-tip ta' reġjuni mbagħad iħallu jitilqu meta dik lajnuna tieqaf jider li huma l-aktar reġjuni eh, l-inqas sviluppati li jibqaw lura, hemm differenza kbira bejnhom u bejn il-pajjiżi bejn ir reġjuni l-aktar sviluppati. Jekk aħna rridu nindirizzaw l-inugwaljanza għandna bżonn intervent pubbliku, għandna bżonn pjanar u dan mhux se jkun possibbli bir-regoli preżenti li għandna. L-għanna rifil Bazesku. Grazzi, Sir President, fil-waqt li lajnu għajnuna mill-istat edha tintuża tajjeb staw kol eh, iwassal għall iktar tkabbir tal-kompetittività tal-Unjoni tagħna naħseb illi hemm bżonn li nimmiraw din l-għajnuna lejn il reġuni l-inqas sviluppati u lejn dawk is-setturi illi l-iktar jistgħu waslu għal tkabbir. L-immodernizzar tal-għajnuna statali trid issir permezz ta' eh, eh, fema ta' din il-kriżi l-ewwel priorità għandha tkun it-tnaqqis tal-qatt mod partikolari qatt fost iż-żgħażagħ il-rizorsi tal-budget huma limitati f'ħafna mill-istati membri u għalhekk eh, iridu jintużaw b'mod effiċjenti ħafna. U għal din ir-raġuni jiena nappoġġa semplifikazzjoni tar-regoli f'dan il-qasam imma informazzjoni aħjar minn naħa tal-autoritajiet nazzjonali fir rigward tal-obligi tal-notifika. Grazzi. Kommission wird nun vertreten von Herrn Schemeta. Kommissar Semeta, Sakjoġbok. Grazzi tassew sur President, membri onorevoli. Jina nilqa il-rapport tal-onorevoli Vlasa fuq il-politika reġjonali bħala parti minn skemi ta' użu tajnu mill-istati nixtieq ngħid li l rapport li beda taħt il-Kumitat Reġi laqgħu wkoll il-, il perspettivi tal-Kumitat fuq Affarijiet Ekonomiċi kif ukoll il-Kumitat tal-Impjieg u Affarijiet Soċjali. Ir-rapport identifika kwistjonijiet li l-Kummissjoni wkoll tħoss li huma importanti meta niddefinixxu ir-regoli għal linji gwida ta' għajnuna reġjonali sal-2020 lan tal linji gwida u li promuovu iżvilupp ta' reġjuni żvantaġġati fl-Ewropa fil-waqt li tassikura li l-għajnuna ma twassalx għal distorzjoni fil-kummerċ u kompetizzjoni fis-suq intern. Dawn għandhom jipermettu l-Kommissjoni sabiex jixtu l-attenzjoni fuq ċertu każijiet li jinvolvu għajnuna olja u li jista' jkollha impatt qawwi fuq is-suq intern. L-Istati membri jistgħu jonfqu eh, għajnuna baxxa bl-istudju tal-Kommissjoni u fil-limiti u kol ta' eh, regolamenti tal-block exemption li se jkunu estizi kemm f'dak li għandu xieqsa il-miżuri ta' kategoriji u anki l-ammonti ta' flus, l-ammonti ta' lajnuna. Aħna rridu nassikuraw li hemm konsistenza bejn politika ta' koezjoni Ewropea kif ukoll politika ta' jnuna tal-Istat. Dan ma' kwistjoni ferm importanti u għalhekk ir-reviżjoni tal-regoli kollha ta' jnuna tal-Istat konformità mal-modernizzazzjoni tal ajuna tal-istat ser tassikura li jkun implementazzjoni adegwata tal-politika ta' koezjoni. Madana kollu għanna ninnutaw ukoll politika ta' koezjoni tal-Unjoni Ewropea kif ukoll il-politika ta' kontroll tal ajuna tal-istat tal-Unjoni Ewropea u ma' żewġ politiċi distinti għandhom ikunu koerenti pero mhux identiċi. Element ieħor ta' riforma li nsibu nfasla fir-rapport huwa l-approċċ aktar restrittiv fuq l-għajnuna għall intrapriżi kbar u investimenti, proġetti ta' investiment gbar freġju ħdej il-bahar. Dawn l-investimenti xaktarx li seri waslu għal distorzjoni fil-kompetizzjoni. u għalek il-kondizjoni ta' dometiġu diskussi. Wara li ħadna konsiderazzjoni u kol konklużjonijiet tal-Konsil tal-2013 kif ukoll il-fat li smajna ah, l-partijiet interessati ġi deċiż li aħna ridna inżidu il-livell tal-popolazzjoni, l kopertura tal-popolazzjoni meta paragonata mal proposta oriġinali meta ġejna għal 45% u ridna ninkludu kol safety tal-pajizi li edin taħt il-program ta' ġustament ekonomiku sabiex dan nolluħ sa' 47%. Nemmen li din iż-żieda ta' kopertura ta' popolazzjoni ta' jnuni assistiti ser jippermettu biex nixtu l-attenzjoni fuq reġjuni li huma aktar eh, fiħtieġa għal prospettiva ġida Ewropea fil-waqt li nagħtu l-Istati membri lok bizzejt sabiex jaraw x'indienu ma' differenzi li jeżistu kemm f'reġuni eh, fi frontiera gżejjer jew inkella żoni oħra. L-adozzjoni ta' regoli ġodda ippjanati fit nofs ta' Ġunju qed teħeġġu eh, l-Kummissjoni biex tadotta r-regoli kif ukoll li nadottaw il-regoli il-lini gwida li ġew infasla għal um, um, fazi li jmiss u li dawn ikun jistaw joddu sa l-ewel tal-ulju tal-2014. Dawn ir-regoli xorta waħda għadhom jiġu diskussi u hemm ċansu ukoll li jsiru xi bidliet. Die Aussprache zu diesem Punkt, die Abstimmung findet morgen um 11.30 Uhr statt. Il-votazzjoni fuq dan ir-rapport ser isir fi 11 nofs. U għalhekk issa nistgħu naddu l-aħħar dibattitu tal-għallejla. U hawnhekk għandna rapport miktub mill-Onorevoli Jim Higgins fuq is-servizz ta' pedaġġ elettroniku u sistema ta' vinjetti għal vetturi ħfif privati Ewropej.